għal INF e e eh, talba għal eh, tibdiliet u tal-kumitati ta' delegazzjonijiet interparlamentari dawk il-tibdiliet ħaj jihtlu fil-minuti ta' dis-sessjoni u jekk ma jkunx kummenti dawk in numini u tibdiliet eh, nikonsidrawum bħala aċċettati. Jina xtaqtu kol n-informa l kamra li